bil iżviluppi teknoloġiċi biex ngħinu l-bdewa, speċjalment dawk li daħlu fl-aħħar round tal- ta' tkabbir ma jridux jaraw iżjed austerità, iżjed naqis. Għanna nisimaw eh, lill-poplu dak li qed jgħidu l-Parlament Ewropew huwa l Latur. Ma nix irrid ikollok iżewġ naħad biex ikollok ftejn fil-gwad tal-budget u trid tmur l-in minn dak li qed eh, tajt il trit trid tavviċina il-proposti loġiċi tal-budget mill-Parlament. Grazzi ħafna dak kienu l-kelliema fissam il-gruppi. Issa, l-onorevoli l-għal minuta, grazzi ħafna, President. Dawk li ma jagħmilx ekonomiji jrid jibati hekk għal Konfuċus. Fil-żmien qasir li kelli dan il-Parlament jiena ehm, għaddejt mis sensazzjoni ġdida li ma kellix ninkwieta fuq l-ispejjeż tal-affarijiet, l-uffiċċji, l-xuffiera, l-relazzjoni pubbliċi, l-, -l, -l, -l, -l, -l, -l, -l, -l kull eh, ħaġa tal-poter jiġi provdut u bl-ikbar infiq tal-flus. U aħna għanna anki tlet, tlet binjiet ehm, dana l-infiq imur kontra l-arfen 500 miljon ċittadini ħalsu għal dan l-infiq kollu waqt li huma jispiċaw fil-faqar il-leasing eh, kwantitattiv jgħin dan jirriżulta fl-interessi negattivi li qed majna l-kapitalizmu u dan fih riskju enormi għax il-pensjonanti qed ifittxu iżjed dħul dawk li jipprovaw jitilqu mill dan il-klabb jiġu kastigati il-Katalani u l-Brexitis u oħrajn jiġu sagrifikati fuq l-altar tal-Unjoni Ewropea biex noħolqu xi superstate Ewropew il-revoluzzjoni diġitali iwassal għall-iżvilupp tal-individwu iżda Konfuċju kellu raġun għax il-loġika qed qed tirbaħ fuq l infeq Il-kellim li jmiss. L-Onorevoli Olbracht. Olbracht. Signora President, Komissarju, Ministru. Din hija l-aħħar sena tal din perspettiva finanzjarja u l-Parlament Ewropew din is-sena huwa importanti ħafna għax juri direzzjoni tal-perspettiva finanzjarja li jmiss dak li se nilħu fl-2020 20 se jkollu influwenza fuq dak li eh, kif naġixxu wara l-2020. Issa għandna tliet proposti fuq il-mejda, il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea, dik mill-Kunsill u dik mill-Parlament. Dawn huma differenti fis-sustanza, iżda mhux biss fil-rigward taċ-ċifri, għax aħna ma rridux nitkellmu biss dwar il-somom il hawnhekk dwar l-ammonti fil-budget irridu nitkellmu dwar il-kontenut ukoll. Fuq xiex irridu nofqu l-flus tagħna kemm se jiswa dan. U għalhekk l-offerta tagħna għandha x'taqsam eh, ma' ċerti attivitajiet u mhux u azzjonijiet u mhux in-numri biss u jiena minnaħa tal-Kunsill rajna approċċ ta', ta accountant eh, wieħed te, eh, approċċ tekniku finanzjarju waqt il-Parlament minnaħa tagħna. Il-Parlament qed jaġixxi b'mod li għandu x'asam fuq l-azzjonijiet, fuq il-bżonnijiet tagħna mhux biss għal 2020 iżda l-21 u anki lil hemm minn hemm u għalhekk din id diskussjoni hija tal-ikbar importanza għalina għax tina tikkonċerna mhux biss 2020 iżda snin da wara. U bħala ko leġlatur aħna rridu nkunu nibqgħu sodi hawnhekk. Grazzi. L-Orevli mini sa' grazzi ħafna President, kollegi, Aziz Komissarju żewġ pilastri tal-budget ġenerali li aħna qed nippruvaw naprovaw ix-xogħol id-tkabbir soċjali u anki min-naħa l-ambjent l-oħra l-ambjent u il ġlida kontra tibdil klimatiku il-linja ħamra hawnhekk hija li għande li jorbotom dawn it-tnejn huma żgħażagħ il-ġenerazzjoni ta' zazah li huma talbu għal tibdil biex naġixxu fil ta' tibdil klimatiku u għandhom zon ta' strumenti biex jitlu fis-suq ta' xogħol biex jikbru biex jiġu eh, Um, istruiti biex jiġu sodisfatti fir-rigward tal-kompetenzi eh, tagħhom aħna bħala soċjalisti aħna kuntenti li jingħataw 363 miljuni mitlubim il parlament iżjed għal garanzija żgħażagħ strumenti importanti ħafna li bekk jiġu edukati u eh, eh, imħarġin 5 miljuni fl-Ewropa kull sena huma inklużi permezz ta' dan l-istrument li 3 miljuni u nofs isibu opportunità biex jkollhom aċċess għal ġejjini tagħhom ħankomplu sejrin f'dan il-mod naraw eh, għax hawnhekk għandna stampa tal-ġenerazzjoni taż-żgħażagħ eh, fil-ġejjeni li bekk jistgħu jkollhom tama reali għal ġejjini tagħhom. Grazzi. Grazzi. Eh, L-Orevli Chastelli sal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signor President, jekk aħna nixtiequ budget ambizzjuż għandna bżonn li nkunu maqudin wara l bozz tar rapport ta' żewġ co-rapporters, ovvjament ngħidilhom merħba hawnhekk eh, għal dak li huwa l-Baċi Ġenerali tal-Unjoni għal-2020. Imħabba l-attwalità tal-ġimgħa li għaddiet u r-reperkussjonijiet negattivi fuq in-negozjati fuq il baġit tal-Unjoni Ewropea, ma rridux neskludu r rekors għal it-tieni ġifieri għal budget li jkun eh, ta' kull xahar u jkun hemm imbagħad konkretizzazzjoni tal-ambizzjonijiet tagħna. Il-prijoritajiet tagħna jkunu tal fuq il-klima, soċjali jew l-ekonomija qed naħseb pereżempju għall programm eh, Horizont 2020 u l-mekkaniżmu għall konnessjoni fl-Ewropa, Erasmus Plus, ix-xogħol fost iż-żgħażagħ u l-iktar inizjattiva għaż-żgħażagħ. Il-Kunsill meta rrifjuta għalissa l proposti kollha tagħna ma jridx illi jixtieq illi jasal għal kompromess ambizzjuż u bil-vot eh, kbir għada nagħtu messaġġ politiku b'saħħtu ta' għaqda biex inkunu nistgħu nirreaġixxu. Nirreaġixxu malajr mħabba l-emerġenzi tal-lum u t tħassib ta' ċittadini tagħna għall klima għażażaħ l-ekonomija l ġdida din is-sida ta' 2.7 biljun huwa sinjal tanġibbli tar-rida tagħna li nimplementaw ġenerazzjoni ġdida ta' politika u ta' programmi għall-Unjoni Ewropea. Grazzi. Merci. Das nächste Wort hat Grazzi l Giza issa. Sija President, kollegi, din il pozizjoni għal baġi tal-2020 il-kontinent se jkun lest għal ġejjen iżjed flus għal bżonnijiet iżjed urġenti għal klima pereżempju iżjed biex niġġieldu l-qad fossi u għal riċerka l-iżvilupp iżjed partikolari għal iżjed valur miżjud mill-Ewropa u dawna kollha jaslu biex najnu l-nies u anki nsalvaw n-nies fuq l-ibra u aħna nixtieq nkunu kredibbli fuq il-park fid-dinja u bekk irridu inżommu mal-drittijiet tal-bniedem u bekk um, dan sejf fissa l-infi uh, finanzjarju Jiena se nirreferi għal il-Kristjani u hawnhekk qed nitkellmem dwar il-Kristjani insar um, demokratiċi fid dinja aħna ma rridux naraw il-nies li qed jerqu fil-ibħra kien hemm it-tfal li jerqu ħdejn il-flipra eh, dan l-aħħar. Nistgħu nagħmlu iżjed, diġà kien hemm maġġoranza darbtej wara dan il-punt f'dan il-Parlament mela. L-Onorevoli David issa minuta. President. Nixtieq nesprimi kemm jiena m'iniex kuntent mad dispożizzjonijiet għall-agrikoltura aħna m'aħniex qed naġġustaw għal sproporzjonijiet li għandna fil tal-bdiewa f'pajjiżi differenti. dan se jeddet iż-żieda tad differenza bejnietom il-sen naqsu il-tnaqis fil-flejjes għal żonijiet rurali u għall agrikoltura hija ħaġa li l-Kumitat Agri kien strettament kontra. Kontrija aħna qed nappoġġaw inqas il-bdewa favur il-migrazzjoni tnaqqis u anki ta' 10% nipproponu li inħallsu il-Turkija biex nappoġġaw immigranti hemmhekk meta t-Turkija Eh, f'dan iż-żminijiet qed wetta eh, operazzjonijiet illegali militari fis-Sirja qed ikeċċi l-persuni li għajxu hemmhekk qed ehm, u rridu eh, Idaħlu l-migranti hemmhekk għal kemm infrastruttura u bekk ma nistax nappoġġaw il labboġġ tal-budget tal-2020. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Van Hoverhaft għal minuta u nofs. Grazzi ħafna President, Kummissarju, kollegi. L-2020 l-aħħar sena tal-MFF tal attwali il Afas il multianwali finanzjarju eh, adottat fl-2013 u il-negozjati il il fuq l-MFF li jmiss eh, għaddejjin bħalissa warek il-Parlament jieħu l-budget tal-2020 bħala pont lejn il-periodu eh, finanzjarju li jmiss il-ftejim u il-Komitat tal-Budget u iħarsu dejjem il-qudiem nixtieq nirringrazzja s-Sinjura Hallmeyer u um, l-Onorevoli Gabmajer għall-isforzi tagħhom u għall u e, fejn qed jippruvaw jilħqu l-isfidi kollha għal-ġejjeni u dan ifisser li kollox irid isir favur il-klima l-isforz tal-baġit irid Eh, iżid il-riċerka u l-iżvilupp biex jittejbu s-sostenibilità u l-kompetitività u hemm bżonn ta' anki iżjed attenzjoni għad digitalizzazzjoni u l-appoġġ għaż-żgħażagħ u għas-sigurezza migrazzjoni u ħafna eh, eh, ħafna affarijiet oħra mixtieqa. Jiena Jiena bħala membru tal eh, kont membru tat-tim tan-negozjar tal-Parlament Ewropew. Jiena sena nagħmel ħilti kollha biex niżgura li din il-pożizzjoni tiġi difisa u appoġġata. Jiena membru seħħ ta' dak it-tim u jiena rrid li naħdmu fuq tħassib li għandna f'dan il-Parlament u anki fil-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Ferreira. Grazzi ħafna. Um, ehm, Ir-rezoluzzjoni li se nifotaw fuq għada hija puntat tal-qafas finanzjarju multianwali. Jekk dan huwa l-każ, għandi ngħid li bdejna eh, bidu ħażin l-MFF attwali huwa inadekwat, huwa l-inqas qatt Eh, fih ħafna żbalji fondamentali fil-prijoritajiet tiegħu u mill-jider se jdur allarm l-2021 iżjed biss wieħed fil-mija tal-GDP tal-istati membri għandu eh, budget totali terz wieħed eh, terz minnu biss se jmur għal koeżjoni soċjali u territorjali. L-intervent konflitti militari u affarijiet oħra se jerġaw jitlu hawnhekk u bekk għandna proposta negattiva, mhux biss negattivi, però għandna proposti li e, u se jkunu nistgħu nagħmlu xi xi e, tibdil għall-aħjar e, f'postijiet iżda mhux kbar għal SMEs, għal Zaza, il-proġetti pilota għal tibdi klimatiku u anki s-saħħa umana tal tal-nisa in ġenerali. Grazzi issa l-Onorevoli Ulrik għal minuta. Kollegi, jiena studjajt sew l-abbozz tal-budget u l-iktar li xokjani kien illi 10 biljun euro se jmorru għal burokrazija meta taħseb fuq dan eh, eh, tara li dinja xi ħaġa redikola. E, e, nies ta' pajjiżi żgħar, Slovakki jridu jaħdmu pereżempju 10 snin biex e, jiffinanzjaw din il-birokrazija għal sena biss terġa' il-Fond tal-Migrazzjoni u l-Frontex u għanna 300 miljon għat Turkija u koll. Iskom ma tidux tindirizzaw l-immigrazzjoni, anzi tkomplu zidu għajskom tridu u eh, zidu differenzi raġjonali għaliex is-sussidji ta' l-agrikoltura se jmorru għal pajjiżi l-kbar. ċertu pajjiżi żgħar fiċ-ċentru tal-Ewropa m'għandhomx xans jikkompetu taħdaw iċ-ċirkustanzi, jispiċċaw eh, fallu u jridu jimportaw l-ikel minn barra u mbagħad ma tkomx kunu sorpriżi illi iduru kontra l-Ewropa. Issa l-Onorevoli Lewandowski. F'dan il-budget għanna dan il-feeling ta' deja vu għaliex din il-proċedura annwali Isa fawl, floba futbol qegħdin nidentifikaw il-bżonnijiet biss hawnhekk. Mbagħad il-Kunsill awtomatikament ma jaħdimx ma' rakkomandazzjonijiet. Din is-sena għandna 2.7 biljun euro għal klima Iġifiri l-proċedura ta' konċiljazzjoni se tkun interessanti ħafna ma dana kollu jina parteċipajt f'dan diversi drabi u f'dil konċiljazzjoni eh, naraw li jilna nkaxkru saqajna u dan mhux tajjeb għal kredibilta u eh, l-istampa tal-istituzzjonijiet Ewropej għaliex il-beneficjarji jixtiequ li jkollhom aktar tbassir dwar dan Jiena kelli l-pjaċir ukoll illi niżviluppa din il-perspettiva ta' l-2014 u l-2020 issa wasalna lejn l-aħħar tagħha. Iġifiri l-importanti illi nużaw artiklu 15 paragrafu 3 biex niprovdu għal ħafna flessibilta qabel din il-taqbida kbira li se jkollna fil-budget. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Marke San minuta. President, kollegi, Komissarju Ettinger, Ministri, il-proposta tal-budget li qed niddiskutu llum hija ħafna inqas minn dak li verament għandna bżonn u allura għandna nbidluha. Fil-mid ġurnata li ġejja, il-Kummissjoni se tkun qiegħda tippreżenta abbozz dwar il-klima din importanti biex ikonna tranzizjoni eh, ġusta lejn ekonomija neutrali tal-karbonju ibbażata fuq il-ġustizzja soċjali. U allura jiena nixtieq nagħmel punt eh, sempliċi hawnhekk. Naħseb li dejjem nistgħu nitalmu hawnhekk. Nistaw eh, Nistgħu nagħmlu dan fl-MFF tal-2021-2027. Għanna budget ġdid illi se jkun iktar baxx minn dak illi għandna għall budget tal-2020 u l-konsegwenza ta' dan hi illi mhux realistiku li ngħidu illi se nilħqu mal-wedit tagħna il-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom impenji politiċi illi huma impenjaw ruhom fihom u rridu nassiguraw illi l-budget proposta tal-2020 illi se jkollu modifikazzjonijiet proposti irridu illi ikun hemm bidla fil-pożizzjoni tal-Kummissjoni għall mff li jmiss biex nikkunsidraw verament il-bżonnijiet ta' veru u l-bżonnijiet tal-Parlament, il-pożizzjoni tal-Parlament. Grazzi issa Sinjura Aje. Sinjura President, eżis kollegi, għandna bilfors nimpenjaw ruħna biex ikonna 20% eh, għal dan eh, l-20% imma issa qed naraw li hemm tnaqqis fil-budget u għalhekk hemm kontradizzjoni li ta' spiss tiġri dejjem stati membri jagħtu ħafna responsabilità lill-Ewropa biex niġildu kontra tibdil fil-klima li jkollna ekonomija bbażi tal-arfin, il-kompetittività tal-intrapriżi jew lajnuna għajnuna żgħażagħ. Imma dejjem l-istess logħba l-istess atti. Imma hemm bżonn ta' riċerka, innovazzjoni, finanzjament għall-SMEs, ċfir għandna bżonn dan it-titjib. Eżis kollegi, Dan huwa r-riżultat ta' analisi fuq il-budget tagħna. Imma ma nistgħux nibqgħu nistennew illi ftit stati membri finanzjaw il-budget għandna bżonn ta' risorsi ġodda. Grazzi ħafna. Sinjura Vanna l-Minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President, Kummissarju, Sinjuri, Għanna bżon budget b'saħħtu għall-Unjoni Ewropea biex inlaħqu mal-ftejmiet għanna l-ftejmiet ta' Pariġi, il-ġlieda kontra l-qatt, fost iż-żgħażagħ u problemi globali wkoll. Mhux ser nexxinna nagħmluha binqas flus u allura ħa nagħmel appell urġenti biex ikollna sistema ta' riżorsi propi. Ir-riżoluzzjoni tal-baġit tal-2020 għandha titjib għal 500 eh, miljon aktar għal xol fost iżaza u anki għal eh, salvataċ fuq il-bahar. Dak li manniex u l-implementazzjoni tal-mainstreaming ta' sessi. U allura għanna bżon aktar azzjonijiet mill-li aktar klim ġeja minn fejġeja jiena jiddispjaċina l ċertu intenzjonijiet politiċi qegħdin lura minn fejn suppost qegħdin, irridu nipproteġu il-klima aktar milli ninvestu fl-armamenti. Grazzi. Signora Kus. Grazzi ħafna. Signora sinjura Kurs mill Grazie Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna, President. Sinjuri, aħna konxi illi bil-budget tal-2020 qegħdin nitkellmu fuq 170 biljun euro. Dawn huma flus tan-nies eh, illi ħalsu taxxi u li eleġewna hawnhekk f'din il-Kamra sens komuni li aħna nonfqu l-flus fuq l-edukazzjoni, fuq ir-riċerka u biex niġildu l-abbuż u l-frodi. Ma dana kollu jekk mhux se naqsu in-nefqiet firħa fejn hemm bżonn mhux se jkollna flus għal programmi sensibbli. Allura żommu fraskom ir-responsabiltajiet li għandna bħala rappreżentanti eletti naħdmu fl-aħjar interess tal-votanti illi votawna. Grazzi ħafna is-sur Kużmik għall-ICR, President Kummissarju. Wara il-voti li kellna fil-Kumitat tal-Budget, li kellu il-fuq minn elf emenda qed naraw impenji ta' 2.7 biljun euro u l pagamenti jridu jkunu ta' 160 biljun euro. Nilqaw dak li hemm għall inizjattiva ta' Zaza kif ukoll għal Horizon 2020. u wkoll il-flus għal Frontex. Nisħa li għal kem għandna aktar eh, flus għal pagamenti baktar minn 5 biljun euro xorta najt illi eh, dan huwa l-aħħar budget fil-perspettiva illi kellna Eh, allora dan ifisser dan mhux biżejjed għaliex eh, se jkollna aktar programmi fil-politika ta' żvilupp rurali u ta' koeżjoni. Il-budget kien mamul b'mod konservattiv ħafna dan ifisser illi jista' jkun li konna għal darboħra nindirizzaw eh, pagamenti illi idumu illi fil-passat kienu jammontaw għal madwar 30 biljun euro. Issa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 kbar, diskrepanzi kbar bejn il-pajjiżi u bejn min għandu xogħol min m'għandux. Meta nitkellmu fuq il-Latvja, l-Litwanja, l-Bulgarija u r-Rumanija tilfu xi 15 jew 20% tal-popolazzjoni tagħha. Aħna rajna fil-Belġju eh, pereżempju bil-industrija tal-azzar eh, fl-industrija ta' vetturi Ford Kang u daqstant għandna l-budget Ewropew illi hemm bżonn ikun ta' għajnuna il-flus jeżistu għandna dan il-finanzjament għandna l-marġni budgetarja u emerġenza soċjali imma x'intkom tajdu ma nużawhomx u għalhekk qed tajdu l-kalkoli mhumiex tajbin. Aħna eh, irridu ferm iktar minn dan l-imiet. Grazzi. Megadom għas-sot Rismog Issa is-Sinjura Rismog imiss. Grazzi mis-seklu 16 eh, argumentajna li mandux kien hemm tassazzjoni mingħajr rappreżentazzjoni. Jiena nispera ħafna li din se tkun l-aħħar opportunità tiegħi biex nitkellem f'din eh, f'din il-kamra tad-daħ. Jekk ir-Renju Unit titlaq minn din it-teknokrazija fil-futur, mhux raġonevoli li dawk li ħassu taxxa eh, fil-Brittanja jibqgħu ħassu l-flus fuq inizjattivi li m'għandhomx eh, kontroll fuqhom. Fl-1940 il-Prim Ministru Ingliż għal Sur Delor le le le kienet qed tgħid sewwa dakinhar fuq l-integrazzjoni u jiena qed ngħid l-istess ħaġa għall kontribuzzjonijiet għall budget wara li nitilqu. l eletturi fil-Midlands tal-Vand qalu le u d-demokrazija għandha tiġi rispettata Ek jaġobkom il-rispettaw il-ħin tal-klim li kolkom. Mr. Herbs from the Mr. Herbs on the Europa in Pardboard. Isur Herbs tissa, għal PPE. Signora President, Jekk suppost taw 751 membru hawnhekk eh, mawx biżejjed hawnhekk, maħniex għedin nitkelmu hawnhekk fuq il-flus biss, imma fuq il-valur miżjud il-Horizon 2020, l-inizjattiva ta' Zaza, ġeferi, mux kem sen konna flus, imma kif nistaw nużawon blaħjar mod, per eżempju il-program Galileo. La darba biljuni ġew investiti mhux sew illi mbagħad eh, innaqsu il-budget u inkisru dak li nkunu għamilna. It-tieni punt, rridu nkunu konsistenti minn ġurnata l-oħra u mill-budget eh, u mill-komitat tal-budget għal-plenarja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 513 miljun ċittadin tal-Unjoni Ewropea għal darba oħra qegħdin jistennew baġit ieħor. U għal darba oħra qed jafdaw fuq il-fatt li l-valuri tal-Unjoni li semmew mill-kelima ta' qabel jiġu konsidrati, però anki li ċertu prinċipi eh, inżommu magħhom ukoll li aħna polit prattikanti li niddeċidu fuq il-futur tal-Ewropa nżommu mal-prioritajiet tagħna dan li jistennew minna imma l darboħra se jkunu diżappuntati dawn il-prioritajiet li aħna għażilna daw il-valuri li suppost niddefendu mhux se nlaħqu magħhom u ikolli ngħid b'dispjaċir li f'dan il-budget għal darboħra mhux se jkollna biżejjed flus biex niġġieldu id-diżastru tal-klima. Fil-Polonja, pajjiżi, imutu madwar 45,000 fruħ minħabba dawn id-diżastri eh, klimatiċi isna qed ngħidu villaġġ jisparixxi mwiċċ id-dinja kull sena. U mhux se jkollna biżejjed flus biex ikollna livell indaqs għaż-żgħażagħ kollha fl-Ewropa. 50% tal-Ewropa ma jistgħux isibu eh, xogħol. Il-bieraħ tkellimna fuq ir-radikalizzazzjoni u hekk titwilet ir-radikalizzazzjoni meta żgħażagħ ma jsibux xogħol. U allura eh, għandna noħolqu livell indaqs saż-żgħażagħ kollu fl-Ewropa. Grazzi, issa is-Sur Torvalds.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 għala din. Għaliex il-Parlament Britanniku fil-fatt jġifiri jiġifieri iċċekkja xej l-istorja tagħkom qabel toqgħodu tgħidu li nax nagħmlu. ħanerġa naqleb pal iżvedis meta jiena tħalt fil-parlament seba' snin ilu, provajt nifhem il-budget imma fimt li tagħmlu l-wedit u mbagħad ftit ftit tispiċċaw b'deficit u d-deficit eh, provajna nġestjonawhom mbagħad. U eh, dan huwa l-punt prinċipali li għamilna taħt il-presidenza li kellna. Dan il-budget huwa wieħed komplikat ħafna hemm bżonn ftit aktar flus biex inkunu nistgħu naħdmu aħjar. Nispera li sur Kajnen jifhimha il ħaġa. Grazzi, issa imiss. Anzi, għandna blue card. Mistoqsija taċċetta? bħala eċezzjoni se naċċetta iva mis-sinjura. Tajjeb, mela, għandek biss 30 sekonda, eh, Honorable Rees Mogg, għall mistoqsija tiegħek. Thank you for accepting. Um, grazzi tal-li għacċettajt u grazzi għall-lezzjoni li tajtni fl-istoria, aħna nafu għall-istoria ta' pajizna u aħna niftakru li eh, fl-1976 id-deċidew illi aħna il-mistoqsija tajdel għal-president u ma d-deċidew eh, li tilqu tista' t-diskut l-kunċett li l-Amerika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 al grupp tal-Identità u Demokrazija. Grazzi President. Odierna trattiamo le linee di bilancio. Aħna għanna l-budget hawnhekk u kif se jintużaw il-flejjes eh, Fuq il-kontinenti Ewropej, il-Kummissjoni Ewropea tajt li hija solidali għall inklużjoni soċjali għal persuni b'diżabilità. Tajjeb iżda ċifri jgħid ħaġa oħra, pereżempju ta' Erasmus, wieħed irid joqgħod attent għall perċentwali u mhux ċifri Eh, waħedhom mal-2014 tal-2020 il-budget tal-Erasmus kellu budget tal-14.7 biljuni miljoni tal-budget tal-inklużjoni għal persuni b'disabilità frigwat tal-permess tal-sport ġifri 1.8 eh, fil-mija għal budget totali un bat naddu għal żmien mill-2021 għal 27 għandek 30 biljon miljun eh, biljun euro għal bammont għall-isport iżda tara li l-perċentwali għall-isport u għall-inklużjoni soċjali tal-persuni b'disabilità rigward tal-sport dan huwa biss 1.8 jibqa' 1.8 fil-mija tal-baġit totali u bekk il-Kummissjoni Ewropea hija solidali biss fil-kliem iżda mhux fil-fatti. Dan mhux finanzjament iżda biss eh, xiftit tal-xiftit flus qed jagħtuna. Rivli Toshinovski tal-ICR. Výboru ITRE se dlouhodobě, dvěma agenturám. Signori, fil-komitat ITRE smajt fuq żewġ aġenziji Ewropej. Il-proġett ta' satellita illi eh, qed toqrob li kostellazzjoni u allura hemm bżonn ta' sigurtà u hemm bżonn riżorsi għaliha biex nagħmlu dan. Din l-Aġenzija wkoll trid tipprepara wkoll l-estensjoni tal-kompetenzi tagħha fil-Programm Spazjali Ewropej. U mbagħad għandna il-berek l-iżgħar aġenzija illi sofritt minnu qasta riżorsi għal ħafna żmien. Imbagħad għandna regolaturi tal-5G pereżempju, u għalhekk importanti li nsaħħu din l-Aġenzija Komissarju Ettinger, nixtieq ringrazzja għal din il-kooperazzjoni tajba li kellna u nisperaw illi bin negozjani tal konsil Kummissjoni kun nistgħu nżidu il-budget tal dan. Issa s-surbulok għal minuta għal mhux affiljati. Sinjora President, il-budget tal-Unjoni Ewropea s-sena li ġejja jagħti kontribut sħiħ ta' madwar 13 biljun lira Ingliża għal 2020. Issa l-Ingilterra ilha tliet snin li votat biex titlaq Boris Johnson reġa saħħa miġdiet id-dil ta' Theresa May u se jkollna nħallsu l-kontribuzzjonijiet tal-budget mingħajr rappreżentanza xirqa fl-2020 it-trattat jobbligana wkoll għal dak illi għandu x'aqsam mal IB illi kiku ifalli jammont tal ħafna biljuni. Hawnhekk għandna ksur legali u kien hemm eh, rapport fl-2017 li kien jitkellem fuq il-negozju eh, bejn eh, Renju Unit u l-Irlanda. Aħna votajna biex nitilqu u huwa ċar eh, illi mhux se tgħaddi l-ebda dil fil-Parlament la ta' Theresa May u laqqas ta' Boris Boris Johnson eh, xejn mu ħajaddim il-Parlament, eh, eh, ġifiri ħajkonna bżon dil mingħajr ebda ftejim u bekk tiġi rispettata irrida ta' 17.4 miljun ċittadin. Issa il-kellim li jmiss is-sur Ressler. Grazzi ħafna, Sinjura Viċi President. Il-budget huwa sostanza maġika illi ibiddel il-miri politiċi f'realtà u għalhekk barra li ninvestu biex nimmodernizzaw l-Ewropa ma nix ninsew l-iżvilupp reġjonali tar-reġjuni kollha Ewropej. L-aħħar budget ta' l-MFF għandu jilħaq l-aspettazzjonijiet tal-votanti tagħna. Għandna bżonn politika illi tirrispondi għal bidliet fil-klima u fid-dinja digitali. L-Erasmus Plus kien wieħed mill-aktar programmi ta' suċċess għandna bżonn appoġġ addizzjonali għall intraprenditori tagħna u wkoll appoġġ għall innovazzjoni u r-riċerka, però għandna nżidu wkoll is-sigurtà u nafaċċjaw l-isfidi tal-immigrazzjoni b'dan il-budget iridu inkomplu nibnu Ewropa aktar b'saħħitha ibbażata fuq solidarjetà, Ewropa li taħseb fil-ġenerazzjonijiet futuri imma ma timsiex il-politika ta' suċċess li kellha fil-passat. Grazzi. John. Grazzi issa l-Onorevoli Hawes tal-SND jekk jogħġbok. Grazzi ħafna Sinjura President. Jan nistenna negozjati budġetarji fejn il-Kommissjoni teżisti bħala honest broker u noħorġu b'riżultat li jkun ta' dokumentat li jagħmilha ċar daqs il-kristall dan il-ftehim x'inhu għax huwa essenzjali li l-awtorità baġitarja taħdem sew ħin kunnu ċar fuq dak li qegħdin nitkellmu f'dan il budget eh, Fuq l-MFF il budget tal-Unjoni Ewropea naqqas b'3.5% f'termini reali huwa ekwivalenti minn ftit inqas minn 1% tal-GNI il-bqija ta' spiża pubblika fir-Renju Unit apparti dak il-1 fil-mija huwa 39 fil-mija, xfiri kwart tal-ispiża pubblika tar-Renju Unit għax aħna ksibna u għed niksbu ferm iktar flimkien milli dak illi nistgħu naslu għalih bħala stat individwali għandna bżonn intejbu l-innovazzjoni, ir-riċerka, l-investiment f'dawn l-oqsma illi jgwidawna lejn ekonomija favur l-ambjent li tista' tindirizza t tibdil fil-klima b'mod adegwat. Għaxar ċenteżmu iktar kull persuna kull ġimgħa eh, tkun ta' valur kbir. Grazzi ħafna l-Onorevoli Katajnen tal-Grupp Renew Europe. Grazzi ħafna, Sinjura President. Nafu lkoll il-pressjoni baċitarja s-sena d-dieħla kif ukoll fuq l-MFF. Imma aħna nibżgħu niżguraw ruħna li l brexit u pressjoni budġetarji oħra ma jitkunux għaskapitu tal-agrikoltura u l-industrija. Għandna bżonn ikel sostenibbli ta' kwalità anki għall futur u għalhekk għandna bżonn niżguraw ruħna illi jkun hemm kundizzjonijiet operazzjonali għall bdiewa tagħna u l huwa tant importanti li l-Parlament li l-Unjoni Ewropea ma tnaqqis il-budget li se jkun l-aħħar wieħed qabel il-perjodu ta' finanzjament li jmiss. U dan ifisser illi sinċerament, onestament nagħtu valur u nevitaw illi nżidu l kontribuzzjoni nasib 1.3% wisq fil-fema tiegħi imma blat tnaqqis ukoll mhix ħaġa realistika lanqas grazzi ħafna. Issa onorevoli Krah tal-Grupp ED, grazzi ħafna, Signora President. Signori, dak illi qegħdin naraw huwa illi qed nitilfu meta mqabblin ma' partijiet oħra tad-dinja, speċjalment fis-settur tal-agrikoltura, il-Parlament Ewropew qed jiddiskuti jekk għandniex bżonn eh, nżidu eh, biex ngħinu l kontrabandisti illegali fil-Mediterran u u naraw jekk nistgħux nagħmlu hekk għandna bżonn insaqsu lil nfusna. Fuq dak li qed inżidu fil-ħajja tan-nies tal-Ewropa mhijiex biss kwestjoni jew mistoqsija li nwieġbu ngħidu iktar flus pereżempju f'proġetti agrikoli u ngħinu iktar l-bdiewa biex l-Ewropa jkollha ħajja aħjar, qegħdin nitkellmu fuq iktar burokrazija u aljenjazzjoni min-naħa tal-konsumaturi. Fl-aħħar mill-aħħar dan ifisser li hemm xi ħaġa żbaljata ħażina f'din l-istituzzjoni u l-leġittimità nirbħuha lura jekk inkunu lesti illi nerġgħu nirreflettu mill-ġdid u mhux nifakaw fuq l-ideoloġija tagħna u fuq xi tip ta' pożizzjoni mixelluk. imma nirrispettaw il-ħajja tal-bnedmin u naħseb illi l-abbozz tal-baġit ma jirriflettix ta' kollu imma bżonn ngħid illi l-Kunsill almenu qed jitkellem iktar fuq il-flus iktar mill-Parlament. Grazzi ħafna. Issa l-onar Jekk jogħġbok jekk tistgħu tilbsu l-earphones għax hemm blue card għalik sur kraħ mill-Onorevoli Gamin tal-Grupp Renew. Taċċetta l-blue card? Taċċetta l-blue card jekk jogħġbok iva. Jekk jogħġbok nadilek il-kelma. Grazzi, Signora President forsi tista' tidħol iktar fl-ispeċifiku li huma l-miżuri fil-ġilda kontra tibdil fil-klima li skontok mhumiex appoġġjati mill-provi u għalhekk mhux rilevanti għad-dibattitu tagħna fuq il-budget. Għandek 30 sekonda, grazzi ħafna. Il-mistoqsija ta' tibdil fil-klima hija dik il l ma tistax tirrispondi għal waħedha li kieku nifqu mill-emissjonijiet ta' anki milligramm ta' karbonju għada dan mhux se jimmina l-ipotesi li kollox jiġi mill-bnedmin u għalhekk insaqsu għaliex u jekk qed nagħmlu dak li qed nagħmlu ma jkollux impatt għax l-Indja, l-Istati Uniti, ċ-Ċina qed jżidu l-ġid tagħhom mhux qed jipparteċipaw imma hija politika simbolika skapitu tal-ħaddiema il-familji u hija ideoloġija li aħna maħniex se nappoġġaw. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Brudinski milli sijar għal minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Ministri, Kummissarju, Ħafna kelliema li ħadu l-kelma qabli ikkwotaw l Confucius, Aristotle, il-femmin nisrani u l-ġlieda kontra l-antisemitiżmu kif ukoll il-ġlieda għall-arja nadifa u klima aħjar. Imma fl-aħħar mill-aħħar għandna bżonn nagħmlu appell fuq ir-ritorn tal-Festival ta' Dionysus għax wara kollox għaddin nitkellmu fuq eh, mera bid-del tagħha u għandna bżonn minflok nfittxu l-kompromess. Hemm aspett mill-xiar li ġie mqajjem f'dan it-teatru ma rridux illi ma rridux illi ndomu l-proċedura għax dan se jwassal għal telf kbir bħalma qegħdin naraw biċ-ċar fis-snin li għaddew mħabba ċfet nitkellmu fuq il-proċedura baċitarja. u għalhekk f'din l-arina aħna għandna bżonn naslu nirrispettaw l-iskadenzi biex hekk iċ-ċittadini Ewropej tassew iħossu li aħna qed nirrappreżentawhom kif suppost. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Furore tal-Lennaj. Mikrofon jek joġbok għal-kellim. Mikrofonu. Mbaj mikrofonu. Grazie. Grazzi, Signora President. Ik għanna bżon iktar investiment da ċittadini binqas eh, ħela. U għalhekk dawn għandha bżonn dawn it-tim bżon nikwi dawna biex ikollna budget iktar effiċenti u l movement tal-5 Stelle jixtieq li dawn il-fondi imorru għal bdiewa tagħna għal riċerka u għall SMEs għandna bżonn naraw lejn il-futur. U għalhekk għal din ir raġuni aħna li kieku preferejna iktar eh, kuraġġ biex nidentifikaw dak il-proġetti li joperaw sew u dawk illi ma jġibux benefiċċja ċittadini tagħna, dawk illi jġibu magħhom valur eh, miżjud ambjentali, ekonomiku iva dawn nżommuhom. U ta' spess isaqsuni minn fejn ġejjin il-flus eh, l-iktar nistgħu nagħmlu innaqsu l-burokrazija, innaqsu l-kera innaqsu l paga lill komissarju deputati u mbagħad b'referenza dak li qed jiġri fit-Turkija ħen imblokkaw eh, il-flus eh, lit turkija minħabba dak li qed jiġri lill poplu eh, ehm, tal-Kurdi għax wara kollox il-poplu teħares lejna. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kristoforu għall ppe Grazzi ħafna, Signora President. Snura President, aħna dawk illi tassow nemnu fl-Unjoni Ewropea. U aħna nixtiequ Unjoni Ewropea imsejsa fuq dimensjoni soċjali, titjib soċjali u żvilupp tkabbir, imma biex naslu biex l tagħna għandna bżonn budget, risorsi budgetarji biżżejjed biex nagħmlu hekk u dan mhux se jiġri jekk nagħmlu tnaqqis bla doċċ fil-budget lines li jekk qed nimminaw is-sigurtà tagħna. Ewropa b'saħħitha hija dik li tkun tista' tirreżisti attakki minn barra, aggressjoni esterna u jekk aħna naqbdu din it-triq għandna bżonn flus għal Orizzont 2020, Erasmus Plus għandna bżonn appoġġjaw l-SMEs, il-bdiewa tagħna għandna bżonn nagħmlu ċerti affarijiet biex hekk dawn huma l-affarijiet li jistennew minn għandna iċ-ċittadini hemm barra u dan il-finanzjament hemm bżonn jiġi estis għal pajjiżi kollha kbar u żgħar. Pereżempju pajjiż żgħar bħal tiegħi bħal Ċipru. Mar għandna bżonn illi laqqas biss nagħtu ewro l dawk il-pajjiżi li jiksru detritt tal-bidna, pereżempju t Turkija bl-aggressjoni tagħha u fl-2019 waqt li nħarsu lejn l-2020 adottaw il-baġit għandna bżonn waslu messaġġ u sinjal illi jekk xi ħadd jattakka l-istati membri għandhom bżonn jistennew illi iħallsu qares. Nixtieq nirringrazza l-Sur Ettinger għall ħidma tiegħu għax prova ħafna illi ikollu konna budget Eh, b'saħħtu minkejja r resistenza min-naħa tal-Kunsill. Grazzi ħafna is l-Onorevoli Gannon minn Renew Europe. Grazzi ħafna, Signora Presidente, din nittrattaw hawnhekk xejn inqas minn proġetti essenzjali għall futur tal-Ewropa u s-sena d-dieħla se tkun waħda kritika għall komunità tagħna din nitkellmu fuq l-edukazzjoni, koeżjoni, rappreżentata mill Programm Erasmus u kull euro ikun investiment tajjeb għal futur tagħna nitkellmu fuq digitalizzazzjoni, riċerka fuq il-kanċer, dawn huma kollha suġġetti illi joqtu l-ħajta kuljum tal-Ewropej. Ġifir bżonn ta' iktar sigurtà, iktar sikurezza, iktar ġustizzja, ġrieda kontra tibdil fil-klima, it-teddida reali għall-esistenza tagħna u l-aħħar pro mhux inqas fl-importanza se tkun il konferenza fuq il-futur tal-Unjoni Ewropea. Għandna bżonn nkunu konxi tal-fatt illi għandna bżonn ta' riforma fondamentali tal-istruttura tal-Unjoni Ewropea u ma rridux li l-Ewropa ma, ma, ma tirriflettix ir-realtà u għalhekk huwa essenzjali li l-istati membri ikollhom rol importanti, jinvestu u jibatu messaġġ ċar li żgħażagħ għall futur tal-Ewropa biex hekk noħorġu b'riżultati però għandna bżonn ir-risorsi. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Tsarnecki għall-ICR. Grazzi ħafna Sinjura President. Sur Kummissarju, Onorevoli Ministru, Aziz kollegi, il-Parlament Ewropew għandu ħafna lakune imma għandu vantaġġ wieħed dejjem favur ta' baġit ikbar. Il-Kunsill għandu ħafna vantaġġi ma għandu lakuna waħda dejjem għandu mġiba bħala persuna illi tixtieq dejjem tnaqqas il-budget imma huwa importanti illi l il pajjiżi li għandu l-presidenzi tal-Unjoni Ewropea ta' spiss huma mimlijin mċita għandhom bżonn ikollhom iktar empatija lejn dawk il-pajjiżi li minħabba eh, kundizzjoni storiċi ma setgħux jissieħbu kmieni biex hekk jiżviluppaw il-ġid tagħhom u għalhekk aħna favur ta' kompromess bħala ECR. Nasbu illi l-iktar politiki importanti għandhom bżonn joperaw, pereżempju politika ta' koeżjoni, politika tal-agrikoltura, imma d-dibattitu tagħna wkoll huwa dak li wkoll e, se jwassal għan negozjati importanti tal-MFF. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kemm l-Onorevoli Dubni. Mela, il-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget eh, aħna aħna konna ċevejna l-aħbar li kien hemm ehm, trattament negattiv ta' xi 4 miljuni ta' euro u kien hemm telf ta' fondi. L-Unjoni Ewropea ma kellix mod kif ta' kontaf fejn 85 miljun euro minn għajnuna barranija marru u konti xokjat ta' smajt mill autoritajiet li l budget u uh, eh, E dawk li qed jinnegozjaw il-baġit huma dawk li huma lejali għal din il-kawża u għalhekk diżastru. Issa għandna l budget illum qudiemna u minkejja il brexit derwaqt magħna il-nefqa se tmur għal 168.3 biljun euro, jiġifieri zida sostanzjali. U għalhekk Brussell għandha bżonn illi jkollha r-rispett min-naħa tal-poplu tipprova kemm jista' jkun biex ikun hemm audits esterni għax sur President ma nistgħux ikollna fiduċja fl-Unjoni Ewropea fil-income tax fil-VAT. l unjoni Ewropea m'hemmx garanzija tar rimbors u l-imbeċilli biss jiffirmaw li kieku dan il-budget tal-2020. Jekk tista' ilbes il-headphones għat-tajt il-President, jekk jogħġbok naqra attenzjoni għandek mistoqsija ta' blue card inti taċċetta missur Ġekowski mill-PPM. E? Iva, imma l-MEP bżonn jaċċetta Iva, naċċetta. Grazzi ħafna, President, grazzi kollegi, grazzi illi inti kontant koraġġuż illi aċċettajt il-mistoqsija eh, tiegħi. Diskors eċċellenti, ta' ispirazzjoni, imma hemm lakuna fi diskors tiegħek. Inti ma tafx il-fatti li huma għajdi b'mod speċifiku. Dawn 80 miljun euro li għattint minħabba l-korruzzjoni sparixxew tista' tgħidli fejn marru għax id-diskors tiegħek kien biss propaganda ta' qabel l-elezzjoni. Grazzi. Nadilek il-kelma għal 30 sekonda biss. Dan il-flus, id-dettalji kienu fil-rapport eh, tal-Kumitat tal-Awditjar tal-Unjoni Ewropea jekk m'għandekx dettalji nibatlek il-link jekk le nistgħu mmorru fil-bar nixorbu xi ħaġa flimkien u hekk ikollna laqgħa kordjali. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Sarvanna mill-PPE. Grazzi ħafna, Signora President. U grazzi l-rapporter Hall Maja u lill-Kummissarju Oettinger tal-ħidma tagħhom fuq il-budget. Il-budget jitkellem fuq il-valur miżjud li ġib miegħu għall sati membri kif ukoll ċittadini kull euro fil-budget jiġi użat fuq livell tal-Unjoni Ewropea se jkollu fattur ta' moltiplikazzjoni lejn iċ-ċittadini dan huwa fatt u għalhekk huwa diffiċli wieħed jifhem il-Kunsill mill-ġdid. kif ġie propost bħala tnaqqis għal proposta baġitarja ta' 1.5 fil anzi 1.5 biljun euro. Ma nistgħux nifhmu kif hemm proposta ta' tnaqqis għal eh, programm Orizzont 2020 u l-użu u l-nuqqas ta' użu ta' flessibilitajiet u għalhekk dawn huma l fondi li jistgħu jikkontribwixxu biex nibnu l-futur tal-Ewropa bżonn niftakru dejjem illi l-Presidenza illum irċeviet min-naħa tal-Kummissjoni avviż fuq id-dixxilpina baċitarja. Naħseb ikun iktar faċli li wieħed jiddefendi t tnaqqis tal-baġit imma hemm bżonn li ngħid illi wieħed għandu bżonn li ħares lejn il-budget individwali u għalhekk din hija mistoqsija mill-Presidenza għall kummissjoni għaliex qed naqsu tant mill-orizzont 2020. Rinju grupp Presidenta. L-Onorevoli Karikano mill-Grupp Renew, Iva, grazzi President id-dinja qed jinbidel dan huwa budget li ma jippermettinniex niġġieldu l-bidla u f'sududanos aħna nixtiequ niġġieldu t-tibdil klimatiku rridu niżguraw li ċittadini tagħna jkunu mamrin biex jaħdmu fuq il-diġitalizzazzjoni u l-globalizzazzjoni fid-dinja tagħna u rridu l-riċerka u l-iżvilupp ikunu uh, finanzjati tajjeb biex inkunu mamrin għal-ġejjeni bekk insejjaħ il-Konsillu l-Komissjoni la darba negozjati jimbdew għandhom jerġgħu jaħsbu dwar il-pożizzjoni tagħhom għandna bżonn ta' iżjed finanzi għal orizzont l-2020 u Erasmus uh, għal-2020 essenzjali għar riċerka fl-Unjoni Ewropea u għandna eh, bżonn ħafna iżjed żewġ biljuni oħra kontra t-tibdi fil-klima għandna bżonn ta' iżjed għall-Europol għax iċ-ċittadini tagħna huma mħassbin fil-kwad ta' ġustizzja u għandna budget li wieġeb għall aspettattivi tal-ċittadini. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Overgard mill-non-attached. Jiena dalwaqt nittama li nkun ex eh, nkun eh, spiċajt mill-membru parlament se nagħtikom xi parir l-Unjoni Ewropea huwa xi ħaġa mudlama u li moħbija li ċittadini ma jafux qed jiġri l-Unjoni Ewropea hija perċeputa bħala istituzzjoni li tonfoq eh, ammonti enormi tal-flus tal-tamini ħalla sittaxxi. Iżda għal dan il-Parlament iżjed qatt ma jkun bizzejiet, il-Parlament Ewropew dejjem kull ma jmur